assistenza makro finanzjarja għal Ġordania. Nistiden il-dawk kollha li jixtiequ joħorġu biex joħorġu bil-kwit. Onorevoli Pospisil, minuta. Mr. Pospisil, take a flop, please. Jel, if iva, għal ewel kellim.